U ħanibdew id-dibattitu bir-rappreżentazzjoni tal-Kunsill Ewropew, Sinjura Hennis Plexar, jiena student l-Sur Tusk u l-Prim Ministru Sur Rute. Iżda naturalment, Sinjura Plexar, taħna nirrispettaw ħafna lilek ukoll u nistiednek sabiex titkellem, jekk jogħġbok. Mr. President, thank you very much, honorable members. Sur President, grazzi ħafna, membri onorevoli tal-Kolleġġ tal-Kummissar jinselmilkom ukoll. Il-ġurnata tar-riżultati tar-referendum tar-Renju Unit verament ħad tkun ġurnata il ħatibqa' tkun imfakra bħala ġurnata li laqtet lil kulħadd kemm il-poplu tar-Renju kif ukoll il-poplu Ewropew. Wara r-riżultati li aħna nirrispettaw naturalment nistgħu ngħidu li dispjaċina ħafna minħabba r-riżultat iżda għandna wkoll irrieda li nuru li aħna maqudin fit-tweġiba tagħna li ħanatu. Iżda nixtieq nisħaq ukoll illum li jiena qed nirrappreżenta 28 stat membru tal-Kunsill Ewropew sakemm ir-Renju Unit fil-fatt ikun finalizzat il-ħruġ tiegħu naturalment ir-Renju Unit ħajibqa' membru sieħ bil-benefiċċji u l-obbligu kollha li huma marbutin mal-istatus ta' stat membru. L-Renju Unit ilhom membru mill-1973 u ħadmu flimkien mal-istituzzjonijiet sabiex jiggarantixxu li jkollna Ewropa sigura. Ir-riżultati tar-referendum naħseb li kien mument storiku fl-istorja Ewropea iżda l-istorja u l-ġeografija Ewropea ma tistax tinbidel, ma tistax terġa' tinkiteb li l-Renju Unit dejjem ħa nibqgħu nikkonsidraw bħala pajjiż Ewropew. Aħna nħadnu l-istess valuri, għandna l-istess tamiet u ħankomplu naħdmu flimkien bħala msieħba u bħala alleati. Jiġifieri fi kliem ieħor jiena naħseb li ħajkun fl-interess tagħna lkoll illi niżguraw illi relazzjoni tagħna millum il-qudiem ta' bejniet ħad tkun waħda kostruttiva u ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat. Issa permettuni nkun ċara. Ħadd huwa ħaj benefika jekk aħna ħajkonna limbu politiku għal perjodu twil ta' żmien, issa imiss li renju Unit illi jieħdu pożizzjoni u qed nistennew bil-ħerqa li huma jagħmlu hekk, iżda fl-istess ħin iridu nippermettu li renju Unit ikollhom il-ħin biżjed sabiex jagħmlu eh, rkupru sabiex jirkupraw minn din id-deċiżjoni jagħmlu jieħdu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn ħalli bekk aħna lkoll nistgħu nimxu l qudiem Sur President, minn mindu imkienet imwaqfa l-Unjoni Ewropea mill-1957 l-Unjoni Ewropea rnexxiela tikseb ħafna suċċessi jaqdet l-Ewropa tal-Vant u tal-Punent u rnexxiela niksbu l-itwal perjodu ta' paċi fi żminijietna moderni. U aħna irnexxinna ninżommu l-Ewropej ma' qudiem minkejja d-diversità u d-differenzi ta' bejniethom. Qatt fl-istorja moderna tal-Ewropa ma rnexxinna ngawdu minn daqshekk prosperità, stabbilta u ġid fl-Ewropa. Naħseb illi issa għalfejn fil-fatt issa fl ukrajina qegħdin jissagrifikaw ħajjithom u bil-bandiera tal-Unjoni Ewropea għalfejn qegħdin jagħmlu hekk dawn il-pajjiżi qed jispiraw li jissieħbu minħabba l-valuri fundamentali li jaqduna, il-libertajiet fundamentali li jispirawna u jiena inwetkom milli kulħadd jagħmel l-almu tiegħu nistgħu verament navvantaw l-qudiem flimkien u jekk ma tagħmilx hekk tista' titwerab ukoll. Issa aħna nistgħu ngħidu li kontribwixxejna għal dawn is-suċċess iżda xejn ma huwa inevitabbli. Ix-xokk ta' riżultati tar referendum għandhom jiftħu l-najnejna l-kol kemm aħna. Jaġbuna jew ma jġbunix il-konsegwenzi ta' dawn ir-riżultati tar referendum nafu illi hemm popli oħrajn li ħossom bl-istess mod bħal Renju Unit. Ġifieri rridu naħdmu iktar, rridu nintensifikaw l-isforzi tagħna, għandna bżonn ta' Ewropa iktar effiċenti, għandna bżonn ta' Unjoni Ewropea li tikkonvinċi iktar bil-kredenzjali tagħha lill poplu Ewropew. Issa li qegħdin għaddejjem minn dan iż-żmien ta' bidla qegħdin naffaċċaw ukoll problemi kbar. Rridu iva nikkontrollaw l-immigrazzjoni, nelbu l-kriżi ekonomika u rridu nofru opportunitajiet ekonomiċi li ċittadini kollha aħna għanna nkunu l-Unjoni Ewropea li nbedu t-teddidiet. Aparti minn hekk għandna bżonn li jkollna l-Unjoni Ewropea li ma tkunx qed tidher bħala theddida l-identità Ewropea iżda bħala parti mill-identità tagħna mhux bħala magna tal-burokrazija għandha tidher l-Unjoni Ewropea iżda bħala istituzzjoni tiffaċilita l-amministrazzjoni. Jiena naħseb li l-ebda pajjiż ma jista' jkun iżolat, speċjalment f'dan iż-żmien diffiċli, naħseb li rridu nelbu dawn il-problemi nkella iż-żona ta' paċi u stabilità li aħna bnejnija matul xiren ta' snin tista' titfarrak għal kollox u aħna biss nistgħu nataw it-tort ta' dawn il-problemi ta' dan it-tifrik. Sur President, għandna bżonn li jkunu maqudin minħabba illi t-teddidi ġeopolitiċi jistgħu jkomplu jikbru. Hemm bżonn li jkunu maqudin minħabba li terroristi mhumiex ħajażlu darbtej milli jerġgħu jattakkawna. Għandna bżonn nkunu maqudin ħalli nikkontrollaw ukoll flussi migratorji li jixtiequ joqorbu iktar lejn kontinent Ewropew. U apparti minn hekk nixtieq ngħidilkom li l-ebda pajjiż Ewropew ma jista' jeleb dawn il-problemi waħdu. Dawn huma problemi li huma wisq komplikati u huma problemi li jmorru lil lin mill-frontieri nazzjonali. Apparti minn hekk naturalment għandna l-problemi anke fuq il-livell nazzjonali, ġifieri nikkonvinċu liċ ċittadini illi l-għaqda hija l-aħjar għażla l kulħadd. Iżda kliem sabiħ dikjarazzjonijiet mhumiex ħajkunu biżżejjed hemm bżonn li nieħdu azzjoni nuru blazzjonijiet tagħna. Il-fatt illi l-firda issa tista' tkun realtà din hija xi ħaġa li għandha tħassibna, tinkwetana u tħeġġiġna sabiex nieħdu azzjoni. Jiena naħseb illi l-kol kemm aħna b'saħħitna, aħna l-kol kemm aħna nistgħu jkunu xhieda tal-valuri li aħna nħadnu, l-istat ta' dritt, ħelsien, demokrazija, ekonomija bbażata fuq is-suq ħiles iżda importanti illi aħna wkoll ma nqisux li l-problemi li għandna mhumiex kbar mhumiex kbar ħafna. Jiena naħseb li r-referendum wassalna l li ta' dispjaċir. Hemm ħafna nies li huma għandhom id-dubju tagħhom fuq il-konsegwenzi ta' dan ir-referendum huwa ta' interess għal kulħadd li nkunu nafu biċ-ċar se jiġri mill-iktar fis possibbli rridu nfakru wkoll li għandna regoli aħna, regoli jistgħu jippermettulna li nieħdu ħsieb sitwazzjoni bħal din bl-iktar mod illi jista' jirrispetta l-ordni. L-artiklu 50 fil-fatt qiegħed jipprevedi dak li għandu jiġri fil każ illi aħna rridu nagħmlu ċertu proċeduri f'każ bħal dan. Naturalment l-ewwel rridu nistennew notifika uffiċjal minn naħa tar-Renju Unit qabel ma jibda l-proċess. Iżda tfadal ħafna x'iridu nagħmlu. Ir-riżultati tar-referendum tar-Renju Unit ma jfissrux li t-taddidiet li aħna qegħdin naffaċċaw f'daqqa waħda sparixxew laqas ma jfissru dawn ir-riżultati illi l pajjiżi aħjar jelbu l-problemi weħidhom u mhux bħala grupp ta' pajjiżi. Anzi, bil-kontra jkolli ngħid jiena jekk ir-Renju Unit verament jiddeċidu li joħorġu mill-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru ħadd kompli taħdem sabiex telep il-problemi komuni ħalli niġġeraraw iktar prosperità u ġid u anke sigurtà ċittadini tagħna. Dak huwa propju dak li ċittadini qed jistennew minnha li aħna nagħmlu u għandhom raġun. Issa matul id-dibattiti kostituzzjonali dawn jista' jkunu jitqisu bħala ġenna tal-art għall-avukati u għal dawk li jfasslu l-liġi iżda jista' jkun ħmar il-lejl għal ċittadin ġifiri aħna rridu nużaw l-istrumenti kollha li għandna d-dispożizzjoni tagħna u veru mhux dejjem ħajkun faċli li aħna niftehmu fuq dak li għandna nagħmlu ħajkun problematiku wkoll li jkollna kooperazzjoni effettiva iżda rridu nkomplu navanzaw u nimxu l-qoddim minħabba jekk ma nagħmlux hekk aħna nistgħu wkoll ngħaddu l prosperità il-ġid tagħna. U din tkun xi ħaġa li mhix responsabbli. Il-Kunsill Ewropew dal-waqt ħajibda jiltaqa' bil-laqgħa tiegħu intom tifmu li ma nistax nippreġudika dak li ħajjintqal, ġifi ma nistax nidħol fiktar dettal dwar il-passi li ħajjittieħdu minn issa l-qudiem, però ħanisma' bid-dettal dak li ħajjintqal. Il-President Schulz ukoll ħajkollu l-opportunità li jindirizza l-Istati membri ukoll fih dan il-Kunsill ħalli bekk tiddiskrivilhom ukoll kontenut ta' riżoluzzjoni ħadd iddata dal-għodu. Vielen Dank, Frau Ratspräsidentin. Das Wort hat jetzt im Namen. Grazie ħafna sa il-Kommissjoni l-President tal-Kommissjoni Sir Juncker. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Frau. Sur Präsident, Il-Parlament se jitkellem dwar il-ġejni tal-Ewropa u il-rwol ta' Renju Unit fih dan l-Unjoni Ewropea. Jinda lodu kelli ħafna laqat imma iddeċidejt li nitlaq kollox u niġi hawnhekk għax naħseb li posti huwa hawnhekk fil-qalba tad demokrazija. Il-ħbib tagħna tar-Renju Unit ivvutaw u esprow esprimaw ruhom mod demokratiku dan li jiġi tiġi rispettat demokrazija hija demokrazija u rispett irridu nurwa. Irridu nuru wkoll rispett lejn ix-xewqa tal-poplu tar-Renju Unit. Jiena naħseb l-aħħar darba li inti qed ċapċap hawnhekk se jkollok iċ-ċans iċċabċab. And to some extent, I'm really surprised. U jiena, laqas biskont nobsor li se tiġijaw, għax inti iġġiliet għal l-exit. Allura għaliex jgħataw inti? Postok mhux hawn. Donc, l-espressjoni. Għalek, ġifiri meta rajna l-espressjoni tal-rida tal-poplu tar Unit, dan irridu nirrispettawha. Jiena mux se otnejt ngħid eh, li jina ħabib ta' demokrazija, xma rriċ li titolbuni li nipruva dan, imma ir-rispett irrit irrit isir, għax dawn id-deċidow u hemm il-konsekwenzja għad deċizjoni tagħhom. Għalek jena nixtieq li nitlob li niċċaraw xi ħaġa, mhux b'mod immedjat għax is-sistema fir-Renju Unit huwa wieħed hija waħda komplikata, irid ikun imma il-kollega tiegħi li issa irrekonoxxa il-konsekwenzi u huwa veru demokratiku. Imma il-konsekwenzi ta' dan il-vot fir-Renju Unit irridu naraw għom Jiena rajt u smajt li l-President tal- parlament u l president tal-gruppi kollha hemm xi ftit li ma reaġixxewx eh, mod sentimentali. Imma l-maġġoranza għamlu dan wara li semgħu riżultat tal-vot fir-Renju Unit. Imma tafu l-Ewropa mhux bis ħaġa li naħsbuha f'moħħna, veru hemm ir-raġuni, imma meta Meta nkunu imdejqa, naħseb nistaw għanna dritt nejdu li aħna imdejqa. U jiena ek jiena wara li rajt il-riżultat ta' dan il-vot, jiena mhux qed naħbi dan is-sentimenti għaj. U mhux mhux bis-sentimenti, sentimentalizmu, verament dak li qed inħoss qed ngħid na dejjem kont naħseb li Renjuni dejjem għandu jibqa' magħna, imma n-nies iddeċidew mod ieħor u issem il-konsekwenzi għalhekk jiena nitlob lill gvern tal-Renjunit u jiena se niltaqa' mal-Prim Ministru iktar tard dalodu li jibqa' għax in-nies minkejja l-vot se jibqgħu ħbib tagħna u nitolbu biex jiċċar kemm jista' jkun malajl is-sitwazzjoni. Ma jistax ikun li aħna nidħlu f'nuqqas ta' ċertezza li tibqa' għaddejja. Hekk ngħidilkom li jiena għandi dieqa imma il-sentimenti fil-ħajja politika ma tantx idumu. Ma jiena qed ngħid dan għax jiena m'iniex xi robot, minix teknokratiku, bjurokratiku. In jiena minix teknokratiku u burokratiku il kenna l-assembleja, kenna proċess demokratiku, anki mal-lead candidates, imma għawnek jiena u kol bnidem, minix robet, minix magna, jiena persuna, jiena persuna u jiena inħoss u għandi dritt li nejt dak li qed inħoss palissa. jiddispjaċini dan ir-riżultat. U nixtieq li il renju Unit jiċċara l-pożizzjoni tiegħu mhux illum jew għada fil ħodu fid-disa imma kemm jista' jkun malaj. Għax ma jistax ikun li aħna nidħlu fi żmien ta' inċertezza li jibqa' għaddej. Imma jiena mhux bħal xi oħrajn minix xi skjaf ta' swieq finanzjarji. Inti, jiena le, jgħid Sur Juncker. Imma nixtieq kieku li il-Renju Unit kif għandni kemmet jiċċara pożizzjoni tiegħu. Ma nixtieqx kieku li din jitlinħalaq li din l-edeja li jista' jkun xi negozjati fis-sigriet f'xi kamra imwarba bejn ir-rappreżentanti tal-Renju Unit, il-gvernijiet nazzjonali, il-kummissarji u id-diretturi ġenerali jiena dan qed nipprojbixxih u tajt ordni tal-president jiena il-kommissarju m'għandhom mandom dritt li jitkelmu ma' dirigenti tal-Renju Unit, anki diretturi ġenerali ma' jistawx ikollhom diskussjoni ma' rappresentanti tal-Renju Unit. No notification, no negotiation. Nous avons perdu. Ah, no tlifna mm, wara li kien hemm il-vot verament għajnuna kbira u hemm il-membri fondatur tal-Unjoni Ewropea li m'għandhomx iktar dritt mill-oħrajn huma bdew il-proġett imma mhux huma biss jerfgħu il-proġett. L-oħrajn l-istati membri l-ġodda huma stati membri wkoll sħaħ u jiena nerġa insellem il-unifikazzjoni dejjem nilqawhom l-istati membri il-ġodda. Il-vot tar-Renju Unit isu qed jaqta' ċertu biberiji imma aħna se nkomplu l-mixja tagħna hemm dejjem dak li qed jgħidilna u aħna se nersqu li fdejl dan il-proġett li dejjem nemnu fih. Dawk li jħarsu lina josservawna qegħdin jinkwetaw. Jiena smajt eh, dak li kellhom jgħidu il-mexxejja ta' pajjiżi fil-oħra fid-dinja qed jinkwitaw jasbu li l-Unjoni Ewropea forsi se tintilef ma jafux kif se tissegwi. Hemm min qed josservana mill-bot. Imma il- mixja jatana tkompli, mhux xi avventura, għanna għanijiet ċari, hemm it-trattati u hemm ukoll ir-rieda ta' ħafna Ewropej il-mixja tagħna tkompli anki jekk aħna jisna għanna ċertu brekijiet li eh, palissa qed inħossu għanna għanijiet komuni, l-ambizjoni se tkun imġedda. Immaġinaw ftit li il-kiku l-Kommissjoni Eh, ma kienieċ għamlet ċola anki mal-Parlament. Eh, eh, il-programm tal-Kommissjoni ovvjament huwa importanti. U wara li rajna il-vot fir-Renju Unit, aħna ifisser li se nifqu mix-xogħol tagħna, mhux dejjem jiġi apprezzat, jiġifieri biex nwaqfu demokrazija dejjima fl-Ewropa. Le, dan mhux se namluħ. Irridu innaqsu l-burokrazija fl-Ewropa, inqas red tape u dan xonna hekk se nagħmlu. Aħna u kolledna bħala Kummissjoni li l-Ewropa Soċjali se issi posta, il-post nobli li jixir ila fl-Europa. Aħna ilna nitkellmu nidjalogaw dwar il-pilastri tal-dialogu soċjali, imma taħsbu li r-Renju Unit iridu jieqfu minn dan, anzi, dawn iridu li l-Ewropa sir iktar soċjali u l-Ewropa ek se ssir lejn dan risqa. Aħna bħala kulleġġ spiċċajna l-unilateralizmu li għami li konna qed ngħidu naħsbu li se tkun risposta għal kriżi. Imma aħna konna iktar flessibli fis-sens nobli ġifiri l-interpretazzjoni tal-patta stabilità. Intom taħsbu li mħabba l-vot tar renju Unit nerġaw lura għal eh, l-situazzjoni fej konna qabel aħna bdejna x-xogħol din il-kummissjoni. Anzi, il-programm ta' ħidma tagħna se jkompli, se nkomplu bix-xogħol kena u għanna u koll il-proġett fuq l-Unjoni tal-Enerġija. Intom tridu li, li bidlu kollox u nwaqfu? Jajdunna li rridu bidlu ħadd ma jdinna kif. Imma intom tridu li dan l-isforzi nwaqfuhom imħabba il-dependenza fuq ir-Russja. Aħna dak li rridu li konna l-enerġija eh, sikura fl-Ewropa mux se nieqfu mill-li namlu dan. Aħna rridu n-modernizzaw l-Ewropa, mux l-ewwel darba li qegħdin ngħidu dan, u hekk se nagħmlu. Aħna l-proġett tagħna u wieħed ambizzjuż. Qed nitkellmu wkoll fuq il ġejjini tal digitali fl-Ewropa. Mux se nieqfu, aħna se nkomplu kien hemm ukoll il-parlament il warajna meta bdejna l-mandat tagħna. U għal daqstant anki jekk kulħadd jedinna li rridu nbidlu kollox mingħajr ma jdunna kif, il-Kummissjoni għandha qed iserraħ moħħa għal fatt li dan il-Parlament dejjem qed jappoġġja qed jappoġġja fil-triq li aħna bdejna mm, f'Novembru fl-2014 forsi veru li rridu nbidlu kollox, imma ma rridux nbidlu dak li huwa essenzjali u il-proġett tal-ġejjini tal-paċi tal-Ewropa dan mhux se jinbidel għalhekk jiena inkompli inwetkom jiena minix ma jgħidx u laqas qed inħossni ma niflax kif qed jgħidu il-ġurnali fl fil-Germania xissa jisom il-ġurnalisti saru kol tobba. Jiena sen kompli bix xolti għaj, sen kompli nikkumbatti, sen kompli nġilet. Sir President, Signori, Issa għaddej minn mument verament serju. Jiena nifhem lil dawk illi qed jgħidu li aħna rridu noqogħdu attenti issa se nagħmlu. U nistennew jiena forsi tista' tiskrivuni bħala għandi karattru partikolari iżda nuqqas ta' sigurtà ma toġobnix. Jiena nixtieq il-kollegi tar-Renju jgħidulna x'inhuma l-fatti, x'ħajamlu jiena Fil-fatt il-ġimgħa fil-għodu l-tqajt mal-Prim Ministru Rutte, ma' Sur Tusk u ma' Sur Schulz u aħna tlabna lill kollegi torrenini li għandhom jgħiduna mill-iktar fis possibbli biċ-ċarx pożizzjoni ħajjieħdu u x'inhuma l passi li jmiss illi ħajjieħdu r-Renju Unit. Jiena fil-fatt kont eh, diskrit bħala ħafna affarijiet, robot, teknokrat, burokrat. Iżda Jiena naħseb illi il-fatt illi qegħdin naru il-riżultati u nirrispettaw, naturalment inti rappresenta bitla jina jiena nirrispetta wkoll ir-rida tal-maġġoranza. Jiena naħseb li fir Unitu kol għandu jkun irrispettat dak li l-poplu xtaq u xnuma l-konsegwenzi U ma naħsibx nistgħu noqogħdu nihbew wara subajna, naħseb li din ma tistax tkun interpretazzjoni tajba. L-interpretazzjoni tar riżultati hija li l-poplu tar renju Unit jixtiequ joħorġu mill-Unjoni Ewropea u aħna rridu nrispettaw dawn id-deċiżjonijiet. U jiena kontra wkoll u dan ħanejdu biċ-ċar. Ma jistax ikun li wieħed qiegħed jipprova jipposponi u jkun hemm laqat informali dawn il-laqat formali mhumiex ħajseħħu. Jiena fil-fatt qed lill-kummissarju il-kummissarju kollha illi mhux ħajkun hemm dan it-tip ta' negozjati informali ma jistax ikun ippermettu li jseħħ dan. Iżda naħseb illi aħna rridu nkunu nafu wkoll illi min-naħa tal-poplu aħna nafu illi wara dak illi qal il-poplu għandna bżonn ta' relazzjoni ġdida mar-Renju Unit. Iżda dan mhux ħajiddependi fuq in-negozjati informali, iżda dan jiddependi minna wkoll. Aħna ħan iddeċidu xħaj jitpoġġa fuq l-aġenda u mhux dawk illi jixtiju joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Der europäische Traum. Il-ħolma Ewropea aħna għadna noħolmuha. U konna bżonn li nkomplu naħdmu b'mod illi ħajwassal konsegwenzi biktar enerġija, inġeddu wkoll il- l-enerġija tal-ħidma tagħna, jiena naħseb illi dan huwa mument importanti għar-Renju Unit kif ukoll għalina importanti illi aħna jkollna viżjoni kontinentali importanti ħafna din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni qed żomma f'moħħha. U apparti minn hekk forsi ħat diskrivuni bħala qed nitkellem mal-antika iżda nixtieq illi niddiskrifilkom x'kienet il-ħolm oriġinali tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea huwa proġett ta' paċi u hekk ħajibqa' u naħseb il importanti ħafna illi dawk illi fil-fatt issa tkellmu b'mod demokratiku sabiex jgħidu x'inhija r-reda tagħha tal-poplu, jiena naħseb li issa m'għandniex il-waqt li noqogħdu niġġieldu bejnietna. fit-tmiem is-seklu ħajkun hemm 10 biljun Ewropew jiena naħseb li aħna nistgħu nirrappreżentaw suq importanti ħafna u l mod ta' kif aħna ħan kontribuxxu għal suq internazzjonali di tkun xi ħaġa importanti. U l-Ewropa ma tistax tispjega biss bil-dak li ġara fil-passat, dan madux, din madux spiegazzjoni valida għaż-żgħażagħ huma qegħdin ħarsu lejn il-ġejjieni u jistennew illi aħna mmexxu il-pajjiżi tagħna b'mod illi huwa ta' benefiċċju għaż-żgħażagħ Ewropew. Il-futur huwa proprju taż-żgħażagħ Ewropej. Vielen Dank, ich eröffne jetzt die Aussprache. Das Wort hat für die Fraktion. Grazie ħafna sa fissem il-PPE għanna il-President Sur Weber. President, kollegi, ippermettu li nikwota zazuħ tar-Renju Unit li għalli qatt ma se nkunu nafu eżattament kemm se nittilfu opportunitajiet biberiji, esperjenzi. Ġenerazzjoni ta' taż-żazax xokjata iktar minn 73% taż-żazax tar-Ingliżi ridu jibqgħu Ewropej. It-tamiet tagħhom issa inqerdu. Sfaw fix-xejn in-nies tal-politika, il-politikanti li il-nis tal-politika li rridu il-Brexit kellhom il-privileġġ li jgħixu f'Ewropa mingħajr gwerer, mingħajr nazzjonaliżmu. Huma stess qed jerġgħu jibnu il-ħitana. il ħitan il ħitana il-ġenerazzjoni zazuwa tal-Renew Unit nejdula aħna li aħna muqatmu se nħallukom, mux se tkunu izolati, se nibqaw ma'kom. Iva, et naraw li rebħu il-popolisti Minn żewġ naħat tal-English Channel qed naraw li l-ġejjini tal-Ewropa qiegħed f'salib it-toroq. Id-demagoġiċi tal- fl-Ewropa jridu jeqirdu l-Ewropa dawk tal eh, xellu kull lemin estrem hekk iridu. Diviżjoni jew kooperazzjoni, pontijiet jew ħitan nazzjonaliżmu jew Ewropa. Dan din hija l-għażla rridu nagħmlu. U llum irridu nkunu ċari. Illum m'hemmx soċjalisti ħodor jew IPP jew soċjalisti. Illum qegħdin flimkien il-maġġoranza kbira ta' din il-Kamra nemnu fl-Ewropa, Ewropa tolleranti ta' paċi u l-populisti għandhom jifmu dan l-lum qatt iktar minn qatt qabel din Ewropa aħna qegħdin niddefenduha nappoġġjawha. U għaw minn irrit il-mibedda jużaw kull strument anki biex jimmanipulaw u jikdbu u daw nsebu għon fiħdan il-UKIP nar il-ġima li għaddow nhar il-ġimgħa Nigel Farage qal pubblikament li l-ammonti ta' li tkellem fuqhom issa qal li mhux se jmorru għall-Ingliżi. Jiena naħseb sur Farage inti għandek tiskuża ruħek man-nies tar-Renju Unit għax inti tilhom gidba fuq dawn il-flejjes. And I admit, and I admit, and I admit. U jiena nistqar li jiena wkoll għamil żball. Jiena għat siket qatt ma tkellimt fuq l-opinjoni tiegħi u għall-ġejjini huwa ċar li ma nistgħux noqogħdu idejna fuq żaqna. Hemm bżonn niġġieldu biex nindefendu l-proġett Ewropej tagħna. Jekk aħna illum eżis kollegi nitkellmu fuq Ewropa aħjar, aħna mhux biss nitkellmu fuq il-bidla f'tal-Kostituzzjoni. Jekk naħseb fuq David Cameron fl-aħħar ftit ġimgħat verament iġġielet favur li hu jibqa' fl-Ewropa u nirrispetta fil-fatt dak li għamel, iżda jiena naħseb li fil-fatt hu kellu kampanja ta' kontra Brussell għal snin twalu naħseb li mi nistax nagħtu t-tort lill poplu li ma febux din il-bidla ġifieri eżis kollegi jiena nixtieq ngħidulkom iqfu tippruvaw tagħtu t-tort lil Brussell għal kollox u assumu r responsabilità tagħkom. L-Ewropa għandha bżonn bidla. Din hija xi ħaġa li aħna lkoll kemm aħna naqblu dwarha, iżda l-Ewropa aħna nixtiequ ntejbuha mhux neqirduha u nkissruha u jekk nixtiequ li ntejbuha aħna rridu nelbu il-problema tan-nazzjonaliżmu u tal-populiżmu u rridu wkoll nuru lill persuni li m'hemmx it-tieni opportunità. Ir-referendum u r-riżultati kienu ċari. Issa il-konsekwenzi huma li l-partiti huma mifrudin bejnietom l jishti jixtiequ fil-fatt li jkollhom l-indipendenza u jisibu mal-Unjoni Europea. Johnson ma jixtiequx illi jresqu applikazzjoni skont l-artiklu 50 u ħadd ma jaf eżattament kif jimxu l-affarijiet u apparti minn hekk l-isterlina qiegħda verament titlef il-valur, il-vaganti tal-Ingliżi ħaj jiswew ħafna iktar flus u aħna qegħdin naraw illi il-pensjonijiet ta' ta' bosta nies ukoll ħajet il-valur u dan huwa kollu grazzi għal Farage u ħaddieħor. U Putin qed jieħu gost meħabba dawn ir-riżultati u naħseb li meta qed qed ħafna. Eżis kollegi, ir-Renju Unit permezz ta' dan ir-referendum għamlu s-sar li l-om nfusom, Nasab li kullħat jista jara illi issa Unit mandiġ tmexxija edha mfixkla ħafna u mifxula u naħseb illi Dan huwa riżultat ta' meta wieħed jiddeċidu li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Iżda aħna lkoll irridu nrispettaw ir-riżultat ta' referendum. Ġifieri rridu nistennew li kif qal il-Kummissjoni Ewropea li toħroġ ukoll il-mozzjoni l-applikazzjoni skont l-artiklu 50 għal ħruġ notifika uffiċjali min naħa tar-Renju Unit u mbagħad nafu li għaż-żewġ naħat ħajkollna perjodu twil ta' nuqqas ta' sigurtà din raġuni jrid ikollna proċess tajjeb li jimxi pass eh, ġust maġġor kemm jista' jista' jkun ukoll. Iżda jiena nixtieq illi ngħidilkom ukoll x'inhu regoli tal-logħba. L-ewwel nett taw kollha illi fil-fatt jixtieq ibih servizz fl-Unjoni Ewropea jrid jirrispetta r regoli tas-suq intern dan huwa validu wkoll għal Norveġja u anka għall-Iżvizzar kif ukoll għar-Renju Unit il qudiem dawn ir-regoli ħajbqgħu jgħaddu apparti minn hekk min ħajipprova il-ħaddiema tal-Polonja, l-istudenti tal-Litwanja u l-infermiera eh, mill-Ungerija fil-fatt jippruvaw neħulhom il-permess tax-xogħol ma jistgħux jistennew li mbagħad iċ-ċittadini tar-Renju Unit ħajibqa' jkollhom aċċess ħieles għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li m'hemmx ċittadini tal-ewwel klassi tat-tieni klassi din hija xi ħaġa li r-Renjuni jridu jifhmu. Eżis kollegi jiena ma nistax ngħid jekk il-Pepe u xħa jappoġġa din il-riżoluzzjoni tal-ħruġ aħna rridu nżommu l-interessi tal-miljuni ta' ċittadini Ewropej u mhux l-interessi tal-Belt ta' Londra. Jiena naħseb issa fl-aħħar waqafna dan il-lob Jiena naħseb illi kull kriżi iżda tista' toffri l-opportunità u nixtieq ngħidilkom illi mill-1989 l-Ewropa fil-fatt għaddiet minn 27 referendum fuq eh, l-Ewropa. Issa naraw illi tieħdet deċiżjoni mir-Renju Unit iżda tant kien hemm popli illi f'dan il-kontinent jixtiequ illi jkomplu jimxu f'id fit lejn l-istess direzzjon naħseb li għandha tqawilna qalbna wkoll. Jiena naħseb ukoll li ċittadini qegħdin jistennew minna l-politikanti xi ħaġa sempliċi li nagħmlu xogħolna kif suppost. Illum wara nofsinhar jiltaqgħu il-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet fil-Kunsill u naħseb illi l brexit għandu verament jurina illi aħna rridu naħdmu b'mod deċiżiv fil-ġida kontra terrorizmu, l-flussi migratorji, kriżi ekonomika, jekk aħna verament rridu jkollna rwol ta' tmexxija u nassumu responsabilta komuni għal dan il-kontinent, hekk biss nistgħu niksbu lura l-fiduċja ta' ċittadini tagħna u l-appoġġ tagħhom ħalli nibqgħu mixin l-qoddim fil-ġejjini, issa parti minn hekk. Il-sentiment nazzjonalist wis uh, Zejjed, jiena fil-fat minn Bayern, jiena jġobni dialett, tradizjonijiet nħandanom, iżda nja Ġermanis u koll, allura verament nappoġġa it-tim Ġermanis tal-futbol u jiena f'qalbi u f'moħħi kolli ngħid li jiena Ewropew konvint minħabba li dan huwa l-kontinent tiegħi illi jirrappreżenta numru differenti ta' kulturi, ta' lingwi u ta' pajsaġġi u jiena ħadd l-ebda estremismu ħaj konvinċini li jiena qed nirrappreżenta kontradizzjoni. Le, jiena minn Bayern, jiena Ġermanis u fl-istess Ewropew konvint. Grazzi. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Sozialdemokraten. Issa għanna fissem Soċjalisti Demokratiċi President Pittella. Si President. Nishtiq nirringrazzjak President. Il-President Juncker għal-som meta qal illi il-Brexit rebaħ u għalhekk għandna bżonn naċċettaw dan il-vot. U għalhekk bir-rispett tal-maġġoranza, però l-ewwel ħsieb tiegħi imur għal dawk l-Ingliżi illi nhar il-ħamis kellhom il-kuraġġ illi jażlu l-Ewropa. Mod partikolari dawk iż-żgħażagħ Ingliżi illi huma għażlu l-futur. Aħna maqdin magħkom. Aħna l-Ewropa tal-Erasmus, aħna l-Ewropa tal-Kultura, aħna l-Ewropa tal illi finanzjat l-aħjar proġetti ta' riċerka u innovazzjoni ta' dawn l-Universitajt Brittaniċi. Aħna l-Ewropa tad dialogu tar rispett interreliġjuż, aħna l-Ewropa tas slim. Dan huwa l-iktar valur importanti illi ħabbat fil-qlub taż-żgħażagħ Brittaniċi madwar id-dinja. M'hemmx referendum li jkun jista' jikser eh, dan il-tessut illi jorbot dan il-kontinent mal-Renju Unit. Mħabba l-istorja, mħabba l-vokazzjoni, renju Unit tibqa' parti mill-Ewropa li mhuwiex trattat imma l-ewwel qabel kollox ideal. U sakemm ir-Renju Unit ma jkunx ħareġ mill-Unjoni Ewropea, din l-istituzzjoni hija u tibqa' id-dar tal-Brittaniċi kollha l-istorja u mbagħad tiġġudika dawk li huma ħadd ta' dan id-diżastru l-ewwel net il-lider tal-Partit Konservatur u dawk illi gidbu lill ċittadini Britanniċi qegħdin naraw il-provi id-day after ġifri mbagħad il-ġurnata ta' wara, ġifri dawk il-wedijiet li huma wedu lill elettorat U ma kienu wedu lill elettorat illi joħorġu mill-Unjoni Ewropea imma fil-fatt ħallow qasam mimli irmiet kriżi kostituzzjonali mal-Iskozja, il-kaos politiku mal-bqija tal-pajjiż li falliment tas il-kollass ta' stellina il-ħsara lill-ekonomija reali wara li qerdu l-pajjiż issa xi ħadd jixtieq ukoll jeqret l-Unjoni Ewropea paralizza l-ħajja ta' dawn l-istituzzjonijiet Jina qed ngħid xar minn li l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun eh, l ostaċ tal-lob tal-Partit Konservatur tar-Renju Unit. U għalhekk il-forzi tal-Ewropa illi qegħdin hawnhekk f'dan parlament se jkun jistgħu jilqgħu flimkien biex ixekklu da kollu. Biex inbidlu intejbu u nsalvaw l-Unjoni Ewropea l-awtoritajiet tar-Renju Unit għandhom bżonn jagħtu notifika llum qabel għada li se joħorġu mill-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea hemm bżonn tibda n-negozjati wara l-avviż notifika tal-fatt li ma jirtiraw mill-Unjoni Ewropea mina nixtieq nistidinkom biex tirriflettu ftit iktar fil-fond, eżis kollegi. Ir-riżultat tar-referendum mhuwiex biss ir-riżultat tar-rulett Russa ta' Cameron u għal frott ta' imbottaturi fil-fond ħafna. Il-globalizzazzjoni ħalqet ir-rebiħa u t tellifa anki ħafna nuqqas ta' gwaljanza u aħna konna fjakki wisq, konna dajfin wisq biex niddefendu dawk li huma iktar debu iktar fjakki. Aħna ħsibna li s-suq se jsolvi kollox illi se joħloq forzi progressisti u aħna ridna ridna noħol noħolqu nqasmu l-ġid mod ekwu u gwali. Imma kien hemm il-finanzi li ħataw is-seta f'idejhom u ħadu post il demokrazija u l-politika u l-istituzzjonijiet aħna bdejna naħdmu fuq dan bħala istituzzjoni Ewropea mal-Unjoni eh, Bankarja ma fadal ħafna x'namlu biex nerġgħu nikkonfermaw il-poter tad-demokrazija fuq il-satat illi huma ximdaqiet soġġetti eh, tal-kasti finanzjarji. Għandna kontinent maqsum u għandna mibeda u disprament illi riskjaw jilfaxxaw kollox u l-Ewropa għandha bżonn twiċċa għal dawn il-mistoqsijiet u l-ewwel tweġiba trid tkun kif qal Jean-Claude Juncker, rispett tal-ġustizzja. U meta nitkellem fuq il-ġustizzja, nitkellem fuq il-persuni, fuq dawk il-bnedmin, ġustizzja soċjali, jiġifieri triple A soċjali, il fatt li nkunu eh, pilastri soċjali, ġlida kontra social dumping u eh, dumping fiskali u niċildu kontra tisħin fil-klima għandna bżonn inkomplu fuq dan it-triq għax-xekle inħallu t triq għal gwerra fost il-fqar. Ġustizzja tfisser ukoll it-trattat ta' stabilità kif qal Juncker għandna bżonn inkomplu għaddejjin hekk. President Juncker, aħna soċjalisti rridu mmorru il minn hekk għax għandna bżonn nifavorixxu mbagħad l-investiment pubbliku u privat. Għandna bżonn ta' pjanijiet ta' investimenti iktar ambizzjużi U issa ngħid mingħajr laqli l partit tagħna se jkun kontra li traduzzjoni tad dritt tal-Unjoni Ewropea tal-Fiscal Compact illi minflok għandna bżonn nbidluh radikalment. Ġustizzja fiskali, il-ġlieda jiena ma votajtx il-Fiscal Compact. Trid tifhem kif l-istituzzjonijiet eh, il-Parlament Ewropew mhux mur studja qabel ma tiftaħ ħalqek. Il-Parlament Ewropew ma votax għall fiscal Compact ra l-ġlida kontra tax havens, kontra l-frodu l evażjoni fiskali. Insarfu fir-realtà dawk il-miżuri li ġew approvati mill-Komitat Taxed Mbagħad hemm suġġett tad-demokrazija kull ċittadin hemm bżonn li jott huwa importanti u nipproponu illi għall elezzjonijiet parlamentari ikun hemm il-President tal kummissjoni jiġi elett direttament is-Sindku tal-Ewropa ċittadini hemm bżonn li jsibu fuq l-iskeda l-isem tal-kandidat għal speċi ta' Prim Ministru tal-Ewropa mal-Partit Nazzjonali u Partit Ewropew. Dan ikun ifisser illi noħolqu spazju politiku reali Ewropew. Għandna bżonn ikollna l-koraġġ li nagħmlu dawn l-affarijiet aħna ġejna eletti minn ċittadini li jemnu fl-Ewropa u aħna għandna bżonn niġildu kull eh, sentiment, kull b'saħħitna biex eh, aħna nkomplu nirrispettaw l-elettorat tagħna li dejjem qed jappoġġawna. Grazzi ħafna, eżis kollegi, sa' nistieden lis sur Kamal il- mexxej tal-ICR biex jieħu l-kelma u il-poplu Britanniku tkellem u votaw illi jitilqu mill-Unjoni Ewropea u jkunu li ma jkunu l-veduti personali tagħna għandna bżonn nirrispettaw ir-rieda politika tal-Britanniċi naħdmu flimkien u nibqgħu għaddejjin Nafhem il xokk hemm il-ħafna emozjoni, ħafna sorpriża, bżoċ naħat tal-fligu. Imma aħna nafu li dawn l-aħħar jiem storiċi forsi kieku l-politiċi Britanniċi kienu iktar onesti fuq id dimensjoni eh, tal-Ewropa u l-Istati Uniti tal-Ewropa li kieku forsi l-Ewropej kienu offrew iktar fin-negozjati mal-Britanniċi ma sa dan huwa l-passat u għalhekk il-politiċi għandhom bżonn iħarsu lejn il-futur. U fuq iż-żewġ naħat ta' dan il-British Channel għandna bżonn naħsbu fuq l-istrateġija tan negozjati tagħna aħna bżonn nitkellmu u naħsbu fuq l-aħjar relazzjoni li staw jkollna. fuq medda twila ta' żmien kif qal il-President tagħna issa għandna bżonn naħdmu bil-moħħna u għalhekk eh, naraw l-Unjoni Ewropea xi trid mir-relazzjoni tagħha futura xi ħut qed jgħidu morru bil-mod l-oħrajn li kastigaw l-Unjoni Unit aħna għandhom għandna pjan għandna ftehim ta' assoċjazzjoni forsi u fl-Unjoni Ewropea hemm differenzi u hemm differenzi wkoll fir-Renju Unit. Pereżempju l-artiklu 55 e, jaħu jew le jekk jaraw jekk ix jkun hemm xi ftehim jew xi xenarju differenti. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkun ċara u r-Renju Unit għandu bżonn jipprepara l-pjan tiegħu. U l-trattati jitkellmu biċ-ċar għandhom bżonn jiġu rispettati. U għalhekk ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea u negozjaturi tagħhom għandhom bżonn jagħtu ċertezza lis suq fuq l-iskadenza għan negozjati għan bżon nipaparaw il-pozizjonijiet tagħna għan negozjati wara l-artiklu 50 u naraw li jkun hemm ftehim li jkun benefiċċju ta' benefiċċju għal Unit kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Mhux il-ħeffa imma trattat li konna fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-importanti. U personalment nixtieq ngħid għal sekli sħaħ l-Unjon ir-Renju Unit il-laqat in-nies minn madwar id-dinja fejn ħafna pajjiżi Ewropej kienu taħt il-ħakma tal-faxxiżmu u tal-dittatorjat aħna konna pajjiż miftuħ u nittama li issa l politiċi Ewropej kun jistgħu jingħaqdu illi r-Renju Unit tibqa' nazzjon toleranti u miftuħa. Niproċedu kif niproċedu l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jibqgħu msieħba għal snin li ġejjin u għalhekk issa ma wasalx il-żmien li naħsbu fuq il-passat imma nħarsu lejn il-futur biex nassiguraw illi waqt li nibdew naħdmu u nibdew il-negozjati aħna fir-Renju Unit insiru ġirien tajbin u mhux eh, inżommu lura. Grazzi ħafna. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen. Issa liberali Sir Verhofstadt. Uh, thank you, Mr. Grazie ħafna, President. Jiena fil-fat nixtieq nibda billi ngħid lil poplu Britanniku illi dejjem huwa diffiċli wieħed jaċċetta deċiżjoni illi wieħed ma jaqbilx magħha. Imma għandna bżonn naċċettaw din id-deċiżjoni. Din l-għażla kienet waħda ċara, hemm bżonn din l-għażla tiġi rrispettata naħseb li iktar minn seba' mit membru hawnhekk jistgħu jaqblu. U għalhekk inħoss mhux tant l-għażla li għamlu huwa li huwa diffiċli għax l-għażla hija l-essenza l-qalba tad-demokrazija u tad-demokrazija tagħna. Imma dak li jagħmel tant diffiċli għalija u għalina lkoll hawnhekk f'din il-Kamra hija l mod kif ġara l-fatt. In kampanja negattiva assoluta, il-posters tas Sur Farage illi juru r refuġati bħala propaganda nazzista inaqat maħsib lek impossibbli illi xi ħadd f'din dan il-parlament jagħmel ħaġa bħal din il-gideb mbagħad fuq il-migrazzjoni, il-gideb fuq it-Turkija li se ssir membru tal-Unjoni Ewropea ġimgħa d-dieħla jew il-gideb fuq it-350 miljun sterlina li suppost jiġu lura immedjatament għall nhs u issa le mhux veru xejn, mhux se jiġri hekk. dan din il-klima ta' biża ta' negattività illi ġie maħluq din l-iktar ħaġa illi tixxokjani minn dak li ġara fir-Renju Unit mhux l-għażla tal-poplu għax l-għażla tal-poplu hija d demokrazija. U għalhekk illum qegħdin naraw ir-riżultat. It-telf ta' bosta biljuni fil-valur ta' l-isħma il-kollas drammatiku tal-pound kull derba taqa, la derba titkellem int murara se taqa aktar sterlina. Umbat issa anki l-monita sterlina qed tkun downgraded u kull derba li titkellem Boris Johnson sterlina taqa u għalhekk il-Brexit u għaw qegħdin fil-Parlament u l-Sur Kamal qed jgħid biss din hija ħaġa temporanja intopp żgħir biss. Imma nafx nittama illi tassew intopp żgħir imma dak li naf jien żgur huwa illi għandna bżonn illi mill-aktar fis possibbli intemmu din dan in-nuqqas ta' ċertezza kemm jista' jkun malajr. Dan għandna bżonn. U l-iktar ħaġa ħażina tista' issir li tkompli din l-inċertezza għax l-evokazzjoni immedjata tal-proċedura separata netta bħalma hemm fit-trattat tista' tem dak li jiena tkellem bħala klima, tossiku li ġie maħluq minn nhar il-ħamis tal-ġimgħa li għaddiet. Klima, ambjent, tossiku, ħażin għall kummerċ għall-investiment, tan-negozji, ħażin ukoll sur faraġ għal nies ordinarji deċenti illi jaħdmu tant. U illi jekk natu bidu għal-datu bidu għall-artiklu 50 mhuwiex kastik. Ma nix qed nitkellmu dawk illi ivvotaw biex itilqu l-oppost qegħdin nirrispettaw l-għażla tagħhom jekk nagħmlu hekk. Imma dan huwa qatt kontra il-ġrida interna tal-mexxejja tal-Partit Konservatur u għalhekk persuna raġel illi jagħmel kollox jissakrifiċċja l lilħna ta' miljuni ta' ċittadini u 60 miljun oħra biex isir Prim Ministru tar-Renju Unit. Jew suppost l Prim Ministru tal eh, ta' l-Ingilterra u ta' Wales biss. U għalhekk nivvotaw u jiena dan qed ngħidu għar rappreżentanti Britanniċi kollegi tagħna hawnhekk aħna ma nistgħux nkunu dejjem fil-limbo hawnhekk ma ħankunu onesti. Sur Kamal għala għanna bżon n-negozzaw għanna bżon n-preparaw ruħna, n-lestu ruħna, najtjen, n-lestu ruħna, imma l kamp li rrit jitlaq mitluf fissa, m'għandux tmun, Is-Sur Kamal qed jivvotaw biex jitlaq u l-kollega tiegħu mid-delegazzjoni Pollak saqsa għal referendum ieħor fil-Renju Unit. Din iċ-ċertezza u għalhekk kollegi aħna 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea ma rridux nistennew nistennew biex il-partit tat Tories diżorjentat jara x'se jagħmel għandna bżonn niċċaqal u nimxu l qudiem Kuraġġ. Qalbina bil-konvizzjoni. Ma' qudin ukoll lejn orizzont ġdid għax jeżisti dan l-orizzont ġdid, futur ġdid għall kontinent antik u biex nagħmlu hekk, Sur President, nista' ngħidlek u da se ngħidu lill kollegi kollha m'għandniex bżonn ħafna immaġinazzjoni tafux taf li għandna bżonn għandna bżonn li niftakru sew l-affarijiet, memorja tajba biex imorru lura għall-ideali tajbin u sbieħ tal-missirietna fondaturi tal-Unjoni Ewropea u llum joħroġ ċar eżatt xiridu nfissru b'dan. Jean-Claude, ifisser erba' affarijiet għandna bżonn li jkollna gvern effettiv Ewropew għal żona Ewro u l-Unjoni Ewropea hekk għandna bżonn l-assisa tal-frontieri biex ikun jista' jissalvaw iċ-ċaqliq ħieles tal-popli tagħna. Għandna bżonn ħiliet Ewropej biex iġildu kontra terrorizmu u l-kriminalità transkonfinali u naħseb ukoll li għandna bżonn kemm jista' jkun malajr komitat ta' difiża bħal Amerikan mhumiex lesti iktar illi ħalsu għal dawk il ma jagħmlu xejn u jisolħu biss. U għalhekk għandna bżonn ħaġa waħda biss. Mhux illi nibdew xi negozjati informali li nlestu ruħna għandna bżonn nur lill popli tal-Ewropa li aħna kapaċi illi nibnu Ewropa aħjar ġdida li tassew tista' tindirizza l-bosta krisijiet li għandna qudiemna. U għalhekk nikkonkludi billi ngħid nagħmlu ħaġa illi mhijiex tant Ewropea, eċċezzjonalment nużaw la derba din l-opportunità jingħad sur President is-seta ta' dan il-Parlament hawnhekk fejn tibda l-kommerzija Ewropa biex l-Ewropa teġa' tmur fuq il-binarju tajjeb u ma għadux nistennew lanqas. al xellu Signora Zimmer Jiena favur il referenda iżda favur ukoll illi il referendum ikun organizzat bċertu responsabilità u mħejji bl-istess mod kol jiena naħseb li referendum huwa l-iktar strument demokratiku importanti iżda il-referendum tar ran Unit mhux qed jirrappreżenta biss ir-rida tal-poplu, iżda dan huwa Eh, strument serju ħafna u r-riżultati rridu jkunu rispettati. Il-poplu tar-Renju Unit iddeċidew issa rridu naraw se jiġri skont il- moto illi l-Unjoni Ewropea issa ħad kompli għaddejja. Jiena naħseb illi jekk inti tara daqsxejn il-pupilli kif qegħdin jekk tħares biss lejn lajnejn mhux ħajkun biżejjem jekk il-pazjent ikun kważi ħajmut, jiena naħseb illi ir-raġuni għalfejn il-partit tiegħi mhux ħajappoġġa din ir-riżoluzzjoni. Aħna naħsbu illi mhux qed nikkritikaw lil nfusna, mhux qed nirriflettu biżejjed f'din ir-riżoluzzjoni u jekk aħna ħanitkellmu wkoll fuq il-memorja, rridu nużaw il-memorja storika tagħna ħalli niftakru fl-iżbalji illi għamlet l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar ftit snin u f'dawn l-aħħar ftit uh, xur ukoll. Jiena naħseb ukoll illi qed nara illi qed inħossu ukoll ċertu affarijiet fuq dak illi aħna għamilna dan huma affarijiet li fil-fatt il-poplu tagħna għadu jiftakar. Il-falliment matul il-kriżi ekonomika u finanzjarja baqgħet fl-imħuħ taċ ċittadini Ewropej. L-interventi fil-azzjoni sovrana tal-parlamenti nazzjonali imorru lilin mill kostituzzjoni u l poplu fil fatt qed jiftakar dan kollu, allura ma naħsibx li hija kombinazzjoni illi hemm ħafna nies li huma mbeżza fuq eh, ix-xogħlijiet tagħhom, fuq il-pensjonijiet tagħhom, fuq is-sigurtà soċjali li se joffrilhom pajjiżhom. Ikolli ngħid l-Unjoni Ewropea ma urridx li l-ewwel net aħna li ċittadini nixtiequ nipproteġuhom mill-effetti negattivi tal kriżi ekonomika u tal globalizzazzjoni. U jiena nixtieq allura nsaqsi il-membri, l-istati membri kif ħajġibu ruhom meta aħna naraw illi ħajkun hemm iktar tnaqis fl-infiq minnaħa tal-Gvern tar-Renju Unitu ħajkun ta' inqas motivazzjoni illi fil-fatt ikun hemm appoġġ lejn l-Unjoni Ewropea. Anka l-istituzzjonijiet Ewropej jiena din il-ħaġa meta ngħidha qed nikludu wkoll Parlament Ewropew aħna nka aħna permettejna l pożizzjoni ta' Margaret Thatcher tkompli tinħass, jiena naħseb li politika tal-Unjoni Ewropea qiegħda tiddomina. Iżda l-imġiba tagħna abbażi ta' solidarjetà u dak li qiegħda tgħid is-Sinjura Merkel fil-fatt huwa importanti li aħna naħdmu flimkien abbażi tal-Konvenzjoni tal-ġnus Maquda fuq ir-refuġjati ħalli nerbu din il-problema u jiena naħseb li dawn it-tnejn flimkien waslu għal ħafna tħassib fl-Ewropa, speċjalment għal dawk li huma kontra l-Unjoni Ewropea. U jiena ngħidilkom waħda, jekk fil-fatt eh, l-Unjoni Ewropea issa qed tkun mibdula iżda m'għandniex aħna qed inkomplu nħadnu il-valur rridu nofru l-istess paga, l-istess tip ta' xogħol kull imkien fl-Ewropa u aħna dak li ħankunu qegħdin nagħmlu ħankunu qegħdin inkebsu iktar biża' fiċ-ċittadini tagħna minħabba problemi tal-immigrazzjoni, problemi oħrajn. Sur Farage, jiena naħseb li rilevanti l-pożizzjoni tiegħek ikolli ngħid li permezz tal-kampanja tiegħek inti bi b'kampanja zaħira, iżda l-problema hija illi kien hemm il-ħafna mixxejja ta' Londra illi jirrapprezentaw jirrappreżentaw ukoll il-vizjon neoliberali. Intoj kont dejjem u ġibt skont dak li dejjem qed. Iżda u forsi inti ħat intessa kompletament il-qoddim iżda naħseb dak illi ħajibqa jfakkarna fil-kampanja tiegħek huwa l-biża li inti kebbist fil-ċittadini kontra l-immigranti. Jiena naħseb li fil-fatt ma nixtiequx li nikkastigawkom ta' din id-deċiżjoni iżda naħsbu li jkollna iktar ċarezza. Jiena naħseb li sakemm ma tasalx in-notifika ċara, naħseb li aħna maħniex ħa Eh, nkun nistgħu nibdew bil-proċess. Jiena naħseb illi il-deċiżjoni tal-Iskozja u tal tan-nies partijiet tal-Irlanda wkoll trid tkun irrispettata. Jiena naħseb ukoll illi rridu nkunu wkoll qed nipprovdu garanzija għas-sigurtà anke fit tramuntana tal-Irlanda. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti li rridu nżommu f'moħħna u fl-istess ħin irridu wkoll nofru ċertu solidarita għal poplu tal-Irlanda tat-Tramuntana, apparti minn hekk għandna l-kwistjoni wkoll tal-proċeduri. Aħna din nitolbu lill parlament Ewropew mill-bidunet tal-proċess ikun inkluż f'din il-proċedura u mhux biss jkun inkluż meta tittieħed deċiżjoni fuq it-trattat. Jiena naħseb li l-Parlament Ewropew għandu jkun involut fid-diskussjonijiet mill-bidu net, speċjalment meta nitkellmu fuq l-iżviluppi tal-Unjoni Ewropea, da ma jistax ikun illi ikun hemm dawn il-laqgħat sigreti, jiena naħseb li l-ewwel pass għandu ikun illi intom tafdawna illi fil-fatt il-metodu komunitarju fil-fatt minfloku jkollna dan il-metodu intergovernmental minħabba li ħafna iktar effettiv. Grazzi. Għal-partit tal-ħodor għanna Sur Lambert. Aziz kollegi, hemm meta il-żmien politiku jissospendi ruħu. U toffrinna l-għażla. Possibilità ta' għażla wara t-tieni gwerra dinja l-Ewropa kellha l-għażla jew tkompli jew tkisser bil-prinċipju ta' sovranità nazzjonali indivisibbli. U billi ddeċidew illi jaqsmu s-sovranità taw bidu għall-epoka ta' ġid prosperità mingħajr preċedent fl-Ewropa u issa frott tar referendum tar renju Unit jista' jwaqqaf dan, dan il-pass storiku fuq il-kontinent tagħna. Imma nkunu sorpriżi mid Danimarka għall-Irlanda u ngħaddu mill greċja mill-Olanda u mill Franza diġà kien hemm is-sinjali taċ-ċittadini fuq il-proċess ta' rikostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea kienu magħna u għalhekk kellna nagħtu tweġiba u mill-ġdid kien hemm għażla, għażla sovran u minn din l-għażla tiddependi s-solvenza tal-Unjoni Ewropea. Tlet għażliet għandna qudiemna. L-ewwel nett dik li ġiet espressa il-ġimgħa li għaddiet fir-Renju Unit, jiġifieri li morru lura mħabba eh, xenofobija mill-Sur Fareġ, mill-Sur Wildes, mill-Sinjura Le Pen u oħrajn u għal dawk illi defendu din l-għażla jiena ngħid. Għal dawk li defendu din l-għażla jien ngħid, intkom għandkom raġun. Hija sovranità demokratika iva il-ħila tad demokrazijiet tagħna illi jażlu liberament dak li determina l-futur, imma intkom tikdbu għax ki min jista jemmen illi l-iktar b'saħħithom is-stati membri jistgħu u waħedhom b'suċċess ikollhom is-seta' quddiem il-multinazzjonali tisħin fil-klima, l-evażjoni tat-taxxa, il-kriminalità organizzata jew li l-akkoljenza lir rifuġati u l-immigranti jiena nista' ngħidlek le m'hemmx stat m'hemmx Eh, pajjiż waħdu illi jista' jiddefendi ruħu dawn l-isfidi tal-21 seklu biss bis savanità maqsuma. Issa t-tieni għażra tippreżenta ruħha qudiemna s-Sur Juncker hija difiża mill-biċċa kbira ta' gvernijiet Ewropej u mill-Kummissjoni Ewropea, ġifieri illi l-Stati membri ma jkunux jistgħu jagħtu servizz pubbliku mħabba regli baġitarji u ta' kontabilità li m'għandhomx loġika u minħabba l-kompetitività tas servizzi tat-taxxa tagħhom u l-liberalizzazzjoni tal-setat tas-suq mod partikolari kif is-sur Timmermans set jgħid fuq mudell ambjentali u soċjali. Imma Sinjura Malmstrom illi tkomplu bit-trattati jekk imsejħin kummerċjali fejn lan u lini huwa illi trasnu d demokraziji tagħna imħabba l-isfumatura l-opaċità u issa hawnhekk nitkellem fuq il-Kunsill anke t trasparenza fit taħita deċiżjoni b'mod illi jevitaw illi ħalsu l-prezz politiku ta' deċiżjonijiet tagħkom din il-politika imposta ta' l-aħħar 25 sena fl-Ewropa u għalhekk għaliex Sur Juncker inti għażilt illi tkompli bil-kontinwità u inti ma konċat li se tkun il-President tal-Komissjoni illi ma tkunx bħal tal ta' qabel u għal daw kollha jridu l-ortodissija neoliberal jiena ngħid le le tidu tbatlu e, meta tbatlu li stati membri ma jtfissirx tkabbir le tkabbir ma jfissirx il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u l-ugwaljanza Le, il-fatti li minn għandu l-ġit ikollu iktar ġid mhux tajban għas-soċjetà u dawn huma l-kawżi tal-euroxettiċiżmu għax waslu li ninjoraw ħafna nies mhux il-maġġoranza ma ħafna ta' ċittadini tagħna. Issa aħna nixtiequ nsibu ruħna fit-tielet alternattiva li tkun pro l-Ewropa m'hawnx dubju ta' xejn. Aħna nixtiequ l-Unjoni Ewropea eh, tmur lura għall-ruq tal-proġett Ewropew li jkun hemm is islim f'dan il-kontinent bl-estensjoni ta' libertajiet minn banda waħda u ġid eh, sostenibbli u maqsuma. U għalhekk jiena insaqsi, insaqsi lilkom ilkoll huwa impossibbli li jkollna l-fattibilità tal-Ewropa permezz ta' Unjoni Soċjali u Fiskali, huwa impossibbli li jkollna transazzjoni enerġetika il-proġett ewlieni tad demokrazija tagħna huwa impossibbli illi ma nħallsux din l-ħsara kollha fuq l-ambjent huwa impossibbli illi nabbandonaw trattati ta' skambju eh, liberali huma biss eh, tajbin għal xi ħud biss ewa impossibbli li jkun nagħtu akkoljenza għal dawk li jħarbu mill-miserja u mill-gwerra huwa impossibbli li soċjetajiet tagħna jkunu jistgħu jgħixu fil-limiti tal-kontinent eh, tagħna, tad-dinja tagħna, huwa possibbli jkunu trasparenti u li jkun hemm ċittadinanza li tipparteċipa huwa impossibbli illi jkollna mill-ġdid dinjità umana tal-bnedmin kollha. Hawnhekk kullum kien illum u fil-futur fil-qalba tal-politika tagħna t-tweġiba tagħna hija iva. Ta' kollu huwa possibbli imma bżonn irriduh. U jekk l-Unjoni Ewropea tkun l-istrument ta' din ir-rieda politika, jkollha terġa' l-fiduċja tal-ċittadini tagħna imma il-ħin qed jafas jekk ma ninjorawx is-sinjal mir-referendum tar-Renju Unit mbagħad jisfaxxa l mudell Ewropew għalhekk eżis kollegi. L-Ewropa taf illi tista tara l-affarijiet negattivi imma biex eh, tagħmel teżor u tibqa għaddejja u tibni fuqu. Grazzi. Für die EFDD-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Farage. Mr. Farage. Lord Wattaiba, Lord Wattaiba, Funny, isn't it? Araw ftit. Ma taħsbux li stramba l-bicċa? Jgħid isur Faraġ? Thank you very much for that. Very warm welcome. Um, how things have... Grazzi. Kollegi u kollegi. Eżis kollegi. Kwalità importanti ta' demokrazija hija li nisimgħu lil kulħadd anka lil dawk li ma naqblux magħhom. Well, thank you, Mr. Schultz. Grazzi ħafna, Sur Schultz. Ma tasbux li ħaġa stramba li meta wasalt hawnhekk żbatil sena ilu u kontet li jiena rrid nagħmel kampanja biex noħorġu l renju Unit mill-Unjoni Ewropea u dak iż kontu taqtu f'wiċċi. Hemm issa minnhom xettit u hekk. Intom issa inkwetati inkwetati u madba għalija u smajna il-klim ta'kom għax intom pala proġett politiku ma tistawx temnu ma tistawx temnu l-munita ta'kom qed falli, ma tridux temnu. Araw ftit il-Mediterran qed jiġri fil-Mediterran. Intom araw kif ħloqtu l-faqar fil-Greċja u intom mhux qed temnu il-dak li qalet is-Sinjura Merkel is-sena l-oħra meta talbet in-nies eh, li jistgħu jaslu fil-Unjoni Ewropea u dan ġab biss diviżjoni ma l-ikbar problema li għandkom u l-ikbar raġuni għaliex il-Renju Uniti vota kif ivvota għax intom bil-moħbi bil er minar għatmettu il-verita la għatmettu il-verita la l-Ingliżi u anqas il-popli tal-Europa għax intom imponejtu unjoni politika fuqhom. U meta in-nies fl-2005 fi Franza u fl-Olanda kienu ivutaw kontra din l-Unjoni Politika meta maċċettawx il-Kostituzzjonhom intom injorajtuhom u daħaltu it-Trattat ta' Lisbona. Ma daħaltux mill-bib prinċipali imma mill-bib iż-żgħir. U dak li ġara n-nar il-ħamis, ir-riżultat verament kien inkredibbli. Terremot ġab mhux biss tal-Unjoni Ewropea, imma kif il-politika tad-dinja, għax dak li jagħmlu in-nies iż-żar, in-nies li kienu verament eh, qed jgħixu ħażin eh, oppressi. Dawn ma ċettawx il-multinazzjonali il-banek. Il-maridu oġġezzjonaw għal politika kif qed tissir palissa u qalu rridu pajjiżna lura, rridu wkoll l-ibħra tagħna, rridu l-fruntieri tagħna lura, rridu nkunu dipendenti pajjiż li gverna lilu nifsu u dak li għamlu għalhekk ivvotaw kif ivvotaw u hekk se jiġri b'dan il-mod għalhekk issa qed nagħtu ftit tama lill demokratiċi fil-Union fil-kontinent Ewropew il-bqija tiegħu. Ir-Renju Unit mhux se jkun l-ewwel l-aħħar anzi stat membru li iħalli lill-Ewropa. Għalhekk x'se nagħmlu? Issa il-gvern tar-Renju Unit irid jiskatta l-artiklu numru 50 u jiena naqbel ma' Sur Juncker li dan għandu jisir mill-aktar fis in-nies tkellmu u hemm bżonn li issa tittieħed id-deċiżjoni. Imma jien dak li nixtieq li nar l-attitudni tan-negozjati nagħmluh b'mod aqli b'mod ta' kif jaġixxu l-adulti bejnitom. Jiena naf li intom għatma ħadd minnkom kważi ma kellu xogħol normali f'ħajjitkom qatt maħdimtu forsi fil-dinja tan-negozju tal-kummerċ jew qatt ħloqtu xi post tax-xogħol imma isimgħuni isimgħuni ftit. Sur Faraġ. Sekonda. Igma. Eżis kollegi, jina nifhem li intom tħossukom kif tħossukom, issa tġibu ruħkom, kif is-soltu jġibu ruhom il-UKIP, ġifiri toqodux tiħdu eżempju minnom. Sur Farage, ngħidlek ħaġa ma. Il-fatt li aħna qatt m'għamilna xogħol għażbis taf xettejt, eh, kolli ngħid. Forsi qed tgħid tkellem fuq hekk. No, you're quite, uh, you're quite right, Miss. Ivan, għandek raġun, Sur il-UKIP kienet tipprotesta kontra l-establishment u issa l-establishment qiegħed kontra l-UKIP ġara xi ħaġa hawnhekk. Ġifir qed nitkellmu fuq ekonomija pragmatika. Aħna bejnietna bejn il-pajjiżi tagħna għandna ħafna kummerċ anki bejn is-servizzi. Dan il-kummerċ huwa ta' benefiċċju għalina l-kol u dan huwa importanti għalhekk intom jekk tiddeċidu li twebsu raskom u ma taċċettawx ftejim kummerċjali, konsekwenzi intom għom. Konsekwenzi se jkunu għara likom li se jkunu għalina. Intom sedbatu. U anke jekk ma jkonniex e, e, ftejim kummerċjali, dej ikun tkun ħaġa ħjar mill-li għanna Tariffi, fuq il-prodotti bħal eh, il-karozzi. U araw ftit li fil-Ġermanja ħafna li se jitilfu xolom. Ejja inkunu pragmatiċi, realistiċi, naġiċu bħal adulti u naraw li naslu għal ftejim kummerċjali fuq it-tariffi tajbin. Umbat, wara nirrikonoxxu il-fat li il-Renju Unit se l ħabib ta'kom, se nikoperaw, se namlu kummerċ ma'kom, se nkunu l-ikbar ħbib ta'kom. Ejja niproċedu għal dan mod għaqli. Imma l-inna ħallunna biex eh, ikonna ġejjeni għanna ambizjonijiet fuq livell tad-dinja. Grazzi. Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort die Frau Abgeordnete. Issa Anna Signora Le Pen. Eċi. Eh, iva. Iva, kollegi. Għaliex ed tinkwitaw? Araw ftit, araw kemm sabiħa l-istorja. Meta il-poplu jiddeċidi u jaqleb id-dinja ta' taħt fuq Araw, il-fatt li il renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea huwa eh, fatt storiku l-iktar important minn meta waqa' il-ħajta Berlin. Messaġġ ta' libertà li qed jinbat l sinja lid-dinja kollu. Huwa wkoll lajta ta' poplu li jħobb pajjiżu. Araw ftit x'ġarra intom rittu tkomplu tal-uħ u tkellimtu dwar il-fat li l-Unjoni Ewropea qatt ma tista' tmur lura imma il-poplu tar-Renju Unit tkellem orikom li seta jisib dan li sar. Verament id-demokrazija li titkellem daqqat ta' ħarta kbira lill-Unjoni Ewropea li hija bażata fuq ir-rikat fuq il-biża u fuq il-gideb. Intom attotajtu tajtu għattu tajtu tamp u għawnek minn dalodu li ġeja l-apokalissi verament l-stock exchanges li eh, se jisfaxxaw imma l-Ingliżi tar tar-Renju Unit ma tawx kas il-gideb ta'kom il-biża tagħkom, għaliex qed tistaġbu allura. Għax għal xirin ta' snin l-Unjoni Ewropea dejjem marret kontra il-popli tal-Ewropa. Araw fl-2005 kontra Franza u kontra l-Olanda. Umbat is-summit fil-Irlanda fuq it-Trattat tal Lisbona u l-Awsterita fil-Greċja fejn ġiet imposta b'mod violenti il-faqar ġi impost fuq il-Greċja. Il-poplu tal-Renju Unit issa ċert għamel sakrileċ u kisser l-Unjoni Ewropea. Il-propaganda tagħha. Għalhekk meta aħna konnet nalqu għalnejna l xiren ta' snin dak li kien qed jiġri u ressaqna linji ta', ta politika li ma kienux jaħdmu immigrazzjoni bizġabu u, u, u, u, qat. Hemm bżonn li intom issa tifmu għaliex sar hekk il-propaganda tal-Unjoni Ewropea, fiċ-ċentru fil-lemin jew xelluk għodu attenti, it uftit issa, intom edin tirrabjaw, għandkom tifirħu minn flok, għax il-popli edin jinħelsu, jitolbu biex jinħelsu. Issa se jifu mill-li ħalsu l-Unjoni Ewropea. Il-patriotizmu, araw li il-Renju Unit issa ma tax kaskom irrit ikollu ġejjeni aħjar Jena diġa smaj ċertu idejat ta' barra minnaw, issa qed tgħidu li r-Renju Unit irid għares għal dak li jagħmel u għaw min jgħid li l-Brexit issa għal xejn sar imma dawn mhux affarijiet milli jsiru b'mod demokratiku. Ir-Renju id-deċidi, irridu nirrispettaw ir-rida tiegħu u taqsek, punta basta. Issa l-affarijiet huma ċari jew tkomplu tistinaw raskom u dawk li jgħajtu għal iktar Ewropa, anki meta il-popli jgħidilkom li jridu inqas Ewropa, imma din la da totalitarja se tiġi fi xejn u dal-waqt. Tistaw ukoll tabbandunaw il-proġett Ewropew u tmorru iktar lejn nazzjonijiet sovrani, il-popli iktar liberi u għal Franza jiena u kol se nibda din it-triq ejja nemnu il-Renju Unit, Franza u il-Nazzjonijiet u kol Hilsa. Grazzi. Fraktionslose Abgeordnete Frau. Issa fissa il-membri indipendenti għanna signora Dodd. Thank you, uh, Mr. President. Grazie, President. Il-poplu tar-Renju Unit taw il-verdet tagħhom u d-deċiżjoni tagħhom ma tistax issa morru lura fuqha huma rrikonoxxew il-fatt li l-problemi tal-Unjoni Ewropea mhux nuqqas ta' perfezzjoni huma qalu rridu it-triq tagħna tkun tagħna biss. Dan ir-referendum huwa rebħa demokrazija. Ir-riżultat mhux dak li kien il-Prim Ministru tagħna kien jixtieq imma il-nis tal-renjuni tal-dawn l-aħħar snin ilhom jippruvaw jispjegaw li huma frustrati li huma mħasba dwar l-Unjoni Ewropea. Imma intom għalaqtu ma rittux tagħtu kasom għalaqtu għajnejkom. Issa wasal iż-żmien li nibdow nirraġunaw U minkejja dak li smajt dal-ħodu, emżon għodu attenti ma nereġiċawx kif għamilna sissa. Il-nazzjon tagħna għalle għall-Europa, imma aħna ma naħsbux biss fuqna. Aħna ilna nipruvaw naħdmu mal għalleja tagħna tal-Europa. Tal europa il il l kooperazzjoni il-ħbiberija, irridu li d-dinja tagħna tkun iktar sikura, prospera, ma jfissirx li aħna inqas Ewropej, jew li inqas ottimisti, ir-Renju Unit mhux biss għandu is-saħħa li aħna jirnexxilna imma aħna għandna l-umanità biex ukoll niddefendu l-libertajiet tal-ġirien tagħna. Ejja sa nibdow era ġdida fejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit jikunu jistaw jaħdmu it fit flimkien għal beneficju tal-popli tagħna. Grazzi ħafna. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde ab jetzt die Eżis kollegi, jiena ħanżom issa id-dejja daqxejn ibsa fuq il-ħin li għandkom sabiex titkellmu. Sur Juncker. Signori, jiena matul dan id-dibattitu fimt xi ħaġa, fimt li li li kont konvint minn ta' qabel li il-nazjonalisti min jaħsiba pal nazjonalist ma nistawx nħallilhom irridni fidejhom. U fil-fatt laqas biss irridu nirrispettawhom għax dawn mhumiex patrioti xejn, dawn huma kontra l-patriotizmu. Jiena irrid li nitalmu, nieħdu l-lezzjoni eh, minn dak li ġara din il-ġimgħa ġimma li għaddiet. Ma rridux nħaltu kollox, ma rridux natu l-impressjoni li l-Ewropa hija waħda ta' awtorità. Il-gvernijiet kollha anki dawk li matul l-istorja ippratikaw l-istess politika Jiena il-diskors ta' Sur Lamberts ma naċċettax li jgħid li din hija kummissjoni ta' austerità. Il-ħodor biss ma jaqblux jiena meta din fl-oppożizzjoni intom dejjem tampqu dawn l-affarijiet imma meta tkunu fil-gvern tagħmlu l-istess pal oħrajn jiġifieri m'għandkom l-ebda lezzjoni xtatu l ħattijħor Ir-Renju Unit ma, ma votawx fuq il-linji ta' politika ta' austerità jew il-fatt li l-frontieri mhux eh, protetti kif suppost. Il-Renew Unit laqas biss eh, huwa parti mill-Euro laqas biss votaw fuq hekk. Laqas miż-żona ta' Schengen, ġifieri ir-Renew Unit għandu ridni fideh fuq il-frontieri, ġifieri ma nqodux nivvintaw affarijiet. Eh, ek, ek għal sur Faraċ joqgħod jivvinta biss. Inti qed li fuq il-budget rikonoxerejt il-fatt li fuq il-budget ta' Renju Unit u dak tal-Unjoni Ewropea inti ħadżbal. Kieku inti jettek qabel li mortu għal-vot kont naqla lek il-kappell, imma inti gdibt. Inti meċ il-verita. Et stess inti li kont ħadżbal. Ġifiri fejn il-verita? Taf xini il-verita. Sur Farage, jiena nu gost nitkellem miegħek għax għandna l-istess umorizmu, sens tal-umorizmu, jiena dak li dispjaċini li din se tkun l-aħħar darba li se niddiskutu flimkien għax inti mhux se terġa' lura hawnhekk u xekk. Miss Plaskar. Rizza f'nasa il-Kunsil, Plaskar. President, ħanerġa' nirrepeti, aħna manna l-ebda alternativa rridu nirrispettaw dan il-referendum. Għandat għajmna mir-raqda ma dak li ġara. Mux inqas jew iktar Ewropa, qed nitkellmu fuq Ewropa li tkun aħjar, Ewropa li tkun tikkonvinċi l-Unjoni ta' 27 se tkompli jekk li Renju Unit deċidi li joħroġ, imma jrid jaġixxi. L-Unjoni tista' bil-forsi teżisti għax hemm miljuni u miljuni ta' ċittadini li jriduha edha hemm biex tipproteġihom u dan l-appoġġ wieħed ma jistax ma jqisux irridu nkomplu naħdmu għalih. Kif diġa qed ir-riżultat ta' referendum tar-Renju Unit ma jfissirx li l-isfidi li qegħdin iffaċċjaw issa ebu ma jfissirx li kull pajjiż tajjeb li jaħdem għalih anzi irrid jaħdem irridu nkomplu naħdmu flimkien u minn dawn l iżviluppiet qed naraw li rridu nkunu iktar maquda sabiex inkunu nistgħu nilqgħu l-isfidi li jiġu għal wiċċna u għalhekk il-Kunsill u l-Parlament rridu jaħdmu b'mod kostruttiv biex naraw li l-problemi ta' ċittadini naġixxu fuqhom u r-realtà ta' 27 stat membri se tkun waħda ġdida imma rridu nkomplu naħdmu l-Unjoni Trittara kif tiffaċċja l-isfidi tal-lum, is-sigurtà ta' ċittadini, l-immigrazzjoni, l-flussi tal-immigranti natu spinta tal qoddim l-ekonomija u noħol u iktar xogħol ċittadini Ewropej. Rridu niżguraw li nżommu l-biberija f'dinja li qed isir kull ma tmur issir iktar diffiċli. Aħna ma nistgħux ninfirdu għandna interessi l-istess ejja niskopru mill-ġdid. Kunċetti sempliċi li f'din id-dinja l-interessi tagħna qegħdin jiltaqgħu mhux jinfirdu. U jekk għaw xaħt li jissa eja li kunem kooperazzjoni ejjan u mumirraqda u President il-Kunsil dejjem les biex jaħdem mal-Parlament. Mana Damen und Herren, wir haben Grazzi ħafna sinjuri, issa għandna wkoll numru ta' kelliema ħalli jitkellmu. Nibdew bis-Sinjura Dodds li hija membru indipendenti, jekk jogħġbok Sinjura Dodds. Grazzi ħafna Sinjura Sur President, jiena smajt birqa ħafna it-ton ta' dan id-debattitu u eh, naċċetta illi hemm ħafna emozzjonijiet imma ximdaqiet eh, tassew saħħaħna stereotypes kollha l-biżat tal- poplu Britanniku kontra l-Ewropa u votaw kontra f-23 eh, ta' ġunju. Ġifiri, it-teddidiet u dawn il-ġildiet se jaħdmu sew mal-poplu Britanniku għandna bżonn naċċettaw biss ir-riżultat tar referendum u nibdew relazzjoni li tkun ta' benefiċċju għall popli kollha tagħna. Relazzjoni illi tirrispetta deċiżjonijiet tagħna imma tajna wkoll nibnu ekonomiji mimlijin ġid nipproteġu drittijiet fondamentali u jkollna l-paċi f'dinja li tissir dejjem iktar perikoluża. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Juncker issa. Sur President, jiena nixtieq nitlobkom skuża li ħajkolli nitlaq mid-dibattitu is-Sur Timmermans jgħid li jixtieq jibqa' hawnhekk għandi laqgħa jiena mal Prim Ministru tar-Renju Unit u minħabba nirrispetta d-demokrazija tar-Renju Unit ħajkolli nitlaq. Grazzi ħafna lis sur Juncker, issa nas eh, sur De Graaf. Grazzi ħafna, President. Il-23 ta' ġunju 2016 kienet ġurnata storika emozjonanti ħafna fl-istorja tal-Ewropa, l-liberalizzazzjoni tal-Ewropa bdiet ir-Renju Unit qed tiċċelebra l-Unjoni Ewropea li se titlaq l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea se titlef stat membru importanti dan huwa l-bidu ta' tmiem għal dan il-proġett fallut. Din l-Unjoni qed titħaq bil-popli u dan għaskapitu tan-nies ordinarji għaċ-ċittadini. L-opinjoni tal-poplu Britanniku hija li sovranità tkun fidejn il-poplu u l-elettorat irrid is-sovranità mill-ġdid ta' pajjiżu fir-Renju Unitu għalhekk din il-proċess ta' disintegrazzjoni hemm bżonn ikompli. Ma nistgħux ikollna iktar dan il-kaos finanzjarju għandna bżonn li jkollna fruntieri nazzjonali. Ir-Renju Unit se jkun se jkollu satat fidejh fuq il-fruntieri fuq il-munita tiegħu. U issa l-Olanda, Franza u pajjiżi oħrajn ukoll daw kollha illi ġew vittmi tal-Unjoni Ewropea Wasal il-waqt issa illi nifmu u nitalmu mir-Renju Unit u naraw il-żbalji li rajna fl-leġlazzjoni komunitarja. Juncker hemm bżonn jieqaf din il-Kommissjoni għandna bżonn Kommissjoni ġdida għax le se jkollna eh, din l-Unjoni tant kattiva. Issa li għal FDD is-sur fraċ il-borsa tal renju Unit issa ola ta' 12 eh, percent eh, punti ġifiri il-Prim Ministri tal-Awstralja u tal-New Zealand ukoll qegħdin jippruvaw ikunu l-ewwel pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea illi jagħmlu xi ftehim kummerċjali mar-Renju Unit. L-affarijiet il-futur huwa pożittiv ħafna għanna biss eh, komplikazzjonijiet pereżempju bħal Lot Hill li eh, ta' demissjoni tiegħu u l-Prim Ministru wkoll għal raġunijiet forsi aħjar, forsi laqas biss ikon nektar eh, kap laburista jkollna wieħed ġdid, imma dik tista' tkun ħaġa tajba din il-bidla u jiena fil-politika għax il-klassi politika tagħna waslitna lejn dan il-proġett Ewropew. Olek jekk ir-riżultat tal-ġimgħa li għaddiet twas toħroġ magħha dawn in-nies tant aħjar imma jiena nixtieq niċċerba s-sena d-dieħla il-jum tal-indipendenza tagħna 23 ta' Ġunju. Għal ħodor issa is sur Smith. President, grazzi ħafna. Jena rappreżenza l iskozja f'dan il-Parlament waħna gburin. Jiena però gburi bħala Skoċċiż, però gburi wkoll bħala Ewropew Jiena nixtieq li pajjiżi Jiena nixtieq li pajjiżi kollha perspettiva internazzjonali, kooperattiva, ekoloġika, ġusta, Ewropea. U l-poplu tal-Iskozja mal-poplu tal-Irlanda ta' fuq u ta' Londra u ħafna iktar fil-Wales kif ukoll fl-Ingilterra stess ivvotaw biex jibqgħu fil-familja tagħna ta' nazzjonijiet. Jiena nitlob li dan l-istatut pro-Ewropew jiġi rispettat. Eżis kollegi ħafna affarijiet għandhom bżonn jiġu negozjati, għandna bżonn iva eh, naħdmu moħħna ma anki blubna u għalhekk ftakru jekk jogħġobkom illi l-Iskozja ma ma kienx ta' diżappunt għalikom nitolbokom eżis kollegi jekk jogħġobkom issa eh, appoġġaw lill-Iskozja Für die Vereinigte Linke hat jetzt das Wort Frau. Għal-partit ta' xerluk ma' odina nas Signora Anders. L-MEPs bħal Diane Dodds u Marine Le Pen forsi jgħidu illi aħna fil-Irlanda ta' fuq marbutin minħabba l-vot tar renju Unit imma aħna ngħidu le mhux il-każ. U bħal MEP li ħal kelma qabli Sur Smith aħna nitolbu illi tirrispettaw il-vot tagħna. Aħna noddu mal-vot tagħna tal-poplu tal-Irlanda ta' fuq bħal l-Iskozja illi ivvotat biex tibqa' aħna naċċettaw, naċċettaw, Iva, naċċettaw u nirrispettaw u se niddefendu x-xewqat tal-poplu tal-Irlanda ta' fuq, però jekk in-nies Ingliżi se jwasluna barra mill-Unjoni Ewropea dan ifisser illi l brettanja terġa' tkun kollha ħakma tagħha. Kien hemm vot demokratiku aħna votajna biex nibqgħu u jiena ngħidilkom illi l-aħħar ħaġa illi l-poplu ta' l-Irlanda għandhom bżonn illu frontiera tal-Unjoni Ewropea ma' 27 stat membru fin-nofshom L-Unjoni Ewropea intkom appoġġajtu l proċess ta' paċi tagħna u jiena nitolkom li tkomplu tagħmlu hekk. X'in fin aħna ħdimna ħafna għal vot biex nibqgħu għabbażi ta' Ewropa differenti, iktar soċjali, iktar demokratika u ċarutont ngħid lill kummissjoni u lill kunsill mhux qed jismawna ma stajtux tifmu kemm kien hemm oppożizzjoni tan nies ordinarji għal prassi antidemokratiċi u antisoċjali. Dawn il-politiki soċjali u prassi hemm bżonn jinbidlu jekk tixtiequ l-Unjoni Ewropea tkompli. Għandkom bżonn tismawna. Nitolbom jekk joġobkom rispettaw il-vot tal-Irlanda ta' fuq jekk joġobkom rispettaw il-xoqqa tagħna. Für die liberale Fraktion spricht jetzt Herr partit tal-Liberali Nassir Very short, Mr. Fil-qosor ħafna, President, sal-axħat dan id tu nixtieq nagħmel appell lil membri presenti hawnhekk fl-awla illi waslu messaġġ b'saħħtu lil kunsill Ewropew kif ukoll liċ ċittadini Ewropej u l-aħjar mod kif nistgħu nagħmlu hekk huwa nivvotaw biħġarna fuq ir-reżoluzzjoni l-estejna għal din is-sessjoni u ma nibdewx ngħidu dil-ħaġa jew dil-biċċa ma toġobnix le dak li huwa importanti pratikament huwa jkun hemm vot massiġġ biħġar rridu nivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni u l-aħħar ħaġa li sur Faraġ inna xokjat sur Faraġ inti qed tirrappreżenta lilek stess bħala difensur tal-ħaddiem li jaħdem ħafna waqt li għandek bini inti għandek xi fond offshore, ma naħsibx li għandhom xi fond offshore daw in-nies, imma kunu pożittivi. Fl-aħħar mill-aħħar se neħlu l-iktar ħela li għandna fl-Unjoni Ewropea li ilna ilna inħallsu daw l-aħħar 15 sena. Is-salarju tiegħek, Sur Faraġ. Für die ECR-Fraktion spricht jetzt Herr Legutko. Issa eh, l-Onorevoli Legutko għall-ICR. Grazzi ħafna, President, Sinjuri. Hemm bżonn ngħid jiena xi ftit appuntat b'dan id-dibattitu. Hemm xi ħaġa negattiva ħafna li ġrat, jiġifieri l-Brexit, mhux biss negattiva u ta' periklu, mhux biss tar renju Unit, għax ir-Renju Unit se tagħmel dak li tista' iva barra l-Unjoni Ewropea m'hemmx għalfejn inkunu disprati fuq dawn il-Ingliżi le xi ħaġa perikoluża seħet fuq l-Unjoni Ewropea l-ar ħaġa li għad ġrat fl-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. Imma xedin tagħmlu qegħdin terġgħu toħolqu dan l-spettaklu illi ilna naraw kuljum l-istess kliem, l-istess uċċuħ, l-istess insulti, forsi b'xi iktar emozzjoni d-derba imma naħseb għandna bżonn nirreflettu sew issa. Il-mexxejja tagħna għamlu xi ħaġa negattiva ħafna. Kummissjoni se tagħmlu biex issowu dan iż-żball. Kif se mmexxu bħala maġġoranza f'dan il-Parlament għax dejjem tikkantaw l-istess kanzonetta huma xrovenisti huma dawk populisti illi għandhom it-tort u hekk intkom ma fimtux ir-realtà li mi dak li jiġri fl-Ewropa dejjem tajdu l-istess kantalina u għalhekk nixtieq inkun naf minn issa x'se jiġri għax ovvjament ma tantx qegħdin naraw affarijiet sbieħ. Persuna biss li tgħix li tista' titgħallem minn żbalji tagħha, imma ma nafx jekk dan joċċu ukoll għall mexxejja tagħna fl-Ewropa. Grazzi. Issa l-Onorevoli Pittella l-SND. Ħaġa ħaġa waħda biss għas-Sur Faraġ, President, jiena ma nafx insaffar u li kieku naf insaffar qatt kieku ma se nagħmel hekk u fuq il-kollegi jew fuq xi ħadd, imma hemm ħaġa li hemm bżonn ngħid. Int ma milċ, ma qdejtx lil pajjiżek u l-istorja ek seturi, sfortunatament l-istorja ek seturi li inti ma qdejtx lil pajjiżek. Dan mhuwiex mument ta' xi polemika jew ta' strumentalizzazzjoni dan huwa wara kollox pass storiku importanti, ma bżonn inkunu ċari. Xi wħud rridu l-Brexit. Il-Brexit ekku issa ma nafux għaliex qegħdin isna nżommu lura. Id-demokrazija riedet illi nieħdu għat tal-fatt u mbagħad wieħed jinnotifika r-riżultat u issa nistgħu nkunu kondizzjonati mill-lob għaddej fil-partit ta' Tories, partit ta' konservaturi, aħna għandna bżonn noqogħdu nistennew il-konferenza tal-partit hija ħaġa ta' smerrija. L-oħrajn 17 miljun għandhom bżonn eh, jgħidu le, ma jistgħux jaċċettaw ħaġa bħal din. U għalhekk huwa ċar illi dawk li jishtiqu forsi jieħdu spunt me dan il-vot biex jagħmlu erda sħiħa maħna l-oppost. Aħna qegħdin mal-demokratiċi kristjani, mal- eh, mal-ħodor minn aħrajn daw kollha jridu jaħdmu jsalvaw l-Ewropa. Aħna diġà għadna x'għandna bżonn nagħmlu. Mal-ewwel u nsaqsu lill kunsill Ewropew illi jikkonsidra t talbiet tagħna imma bżonn inħarsu lejn il-futur. U fuq medda medja u u twila ta' żmien għandna bżonn ta' konferenza li miftuħa lejn iċ-ċittadini għax mal-ċittadini mhux l-elit ta' Brussell nkunu nistgħu ndefinixxu l-linji gwida tal-proċess ta' integrazzjoni politika iktar b'saħħtu illi jipprevedi li jkun hemm Ministru tat-Teżor tal-Finanzi Ewropew jkun hemm bilanċ iktar adattat ikun hemm politiki ta' komunità difiża tal ċita kontra terrorizmu, ikun hemm FBI Ewropea, ikun hemm politiki komuni fuq l-immigrazzjoni. Aħna għandna l-idejat ċari, għanna bżonn u nixtiequ nagħmlu dawn l-affarijiet malajr kemm jista' jkun fuq medda medja ta' żmien. Għanna bżonn nkunu maqudin biex nagħmlu dawn l-affarijiet anki nelbu distinzjonijiet ta' bejnietna illi jibqgħu imma għalissa għandha bżonn iħallu l-post għal sforz komun biex salvaw l europa Din hija l-pożizzjoni tagħna hekk se nagħmlu u se nkunu sodi. il Pepe għanna Sir Weber. Sur President, eżis kollegi, jena naħseb illi diskussjoni tal-lum kienet diskussjoni tajba ħafna fil-Parlament Ewropew minħabba li joriet iż-żewġ naħat li ma problemi aħna rridu nerbu naħseb li m'hemmx għalfejn noqogħdu nikkumentaw fuq dak li qal is-sur Farage minħabba illi nasbu illi dak kollu li ntqal illum ħajjiġi verifikat li kien gidba minn hawn ġimagħtejn oħra. Issa Sinjura Le Pen ukoll għamlitha ċara illi hi tistax tagħti tweġiba nuqqas ta' sigurtà li qed tinħass bħalissa fir-Renju Unit u nuqqas ta' sigurtà wkoll li hemm Franza u fil-fatt iridu jindunaw li r-Renju Unit fil-fatt għandhom problem mhux Franza li jkollhom din it-tip ta' problema. Jiena naħseb iżda Illi hija xi ħaġa importanti li aħna bħala Parlament Ewropew minni ċara li aħna inħadnu l-idejat Ewropej, nixtiequ nkomplu nħadduhom anke fil-ġejjieni, aħna favur proġett Ewropew nappellaw il-Kunsill Ewropew illum wara nofsinhar u għada filgħodu ma jkunx jgħat jaħli l-ħin sabiex jġiret jikun hemm ġlidiet bejn il-pajjiżi, iżda rridu naraw li aħna nfasslu l-ġejjin ta' 27 ta' Ewropa, 27 eh, pajjiż Ewropew u li aħna lesti nfasslu l-futur flimkien. Grazzi. Die Aussprache ist damit. id-diskussjoni.